trattament viza għal periodu ta' tletxur u ambigwitajiet oħrajn eh, illi jistaw eh, jinqallaw. Grazzi Sur Komissarju, grazzi Sur Signora President. Grazzi ħafna bekk ikkonkludejna id-dibattitu konġunt il-votazzjoni nagħmlu għada. Aziz kollegi, nkomplu issa bl-aġenda tagħna l-punt li jmiss rapport Diaz Demera fuq il-ħolqien ta' netwerk ta' uffiċjali ta' kollegament. Erba' minuti s-sur Diaz Demera. Signora President, Signora Kommissarju, xtaqt nibda billi nirringrazzja l-Onorevoli Keller, Volsrum u Marek għal appoġġ li taw għal dan ir rapport ma fil-fatt tejbu dan ir rapport u iċċaraw l-intenzjoni tal-Kummissjoni l-Kunżil fuq it-terminoloġija. U naħseb li jkun aħjar jekk nitkellmu fuq immigrazzjoni legali u strumenti tal-komunità li sissa kienu illegali. U fċertu stati membri immigrazzjoni regolari hija reat. ċertu stati membri però hija kwistjoni semantika biss. F'stati membri oħrajn jekk tidħol b'mod irregolari din mhix kwistjoni ta' reat mela l-għal fejn nikkriminalizzaw l-affarijiet b'mod daqshekk ġenerali. Ir-rapport fil-memorandum ta' spiegazzjoni sejħ l-istituzzjonijiet sabiex jirrevedu it-terminoloġija użata u tisqa' l-ħtieġa illi insibu u jisir referenzi u kol għal immigrazzjoni illegali. Network uffiċjali għamaħlu minn regolament speċifiku tal konsil u din lodda ktajt illi dawn uffiċjali il siħol u network se kun rappresentati fi stati membri għall autoritajiet ta' migrazzjoni sabiex joħol u kontatti ma' pajjiżi ħbib sabiex inkunu nistaw niġġieldu immigrazzjoni illegali jew irregolari u mhux għal ripatriazzjoni nifisa. Minn meta kellna l-regolament kont nħarsu lejn Frontex sabiex toħloq kooperazzjoni bejn l-istati membri sabiex nimmaniġġjaw il-frontieri esterni u naqdu flimkien l-autoritajiet tal-frontiera. Nanalizzaw ir-riski u namlu riċerka meħtieġa għal monitoraġġ u viġilanza tal-frontieri esterni sabiex nejnu l-Istati membri f'ċirkustanzi fejn forsi kun hemm bżonn assistenza teknika fuq frontieri esterni. U nistaqsuhom ukoll għall appoġġ meħtieġ sabiex ikun hemm operazzjonijiet konġunti. Huwa ovvju illi għal dan it-tip ta' proġetti għal Frontex jistgħu l-affarijiet ikunu aktar effiċenti jekk igawdu minn informazzjoni minn networks ta' uffiċjali. Ovvjament ma trid iżżomm f'moħħu li l-Unjoni Ewropea m'għandix uffiċċji għal dan barra l-Unjoni Ewropea. U tlieta seba' tal-2004 dan ir-regolament qed nippruvaw nitalmu minn networks uffiċjali u eh, naqdu għamma Frontex hija ħaġa li timxi fuq żewġ binarji ħagġa li ma nsibux fil-regolament oriġinali u l-emenda tħares lejn id-disponibilità ta' netwerk ta' informazzjoni dwar sigurta fl-internet u komunikazzjoni sigura. Nitkellmu fuq rabta sigura sabiex insaħħu aktar u aktar networking. Sigurta fuq il-frontieri u ikonna xi tip ta' meganizmu sabiex nippreżentaw rapporti sabiex nevalutaw il-rizultati ta' dawn il-networks ta' uffiċjali fil-qasam tal-immigrazzjoni. Skont 633b u 66 ta' trattat li waqaf l-Unjoni Ewropea, din tkun il-bażi legali fil-fatt. Imma f'sibiet oħrajn li tajb tanalizzaw imma dan nagħmlu fit-tieni round. Herzlichen Dank. Für die Kommission spricht. Grazie ħafna. Issa l-Kummissjoni s-Sinjura Malmström. Grazzi ħafna Sinjura President u nixtieq nirringrazzja lill kumitat Liba mod ġenerali u mod partikolari rapporteri su ġestamendu u xedu rapporteri su kolla xogħol li għamlu fuq dan il-dossier da' sekk importanti u jiena nilqa il-ftejim eh, tal-Kunsill. Dan l-amendament wassal il-kooperazzjoni aħjar bejn il-Frontex u in-network u dan jitejjeb l-iskambju ta' informazzjoni permezz ta' web-based ta' IT platform u jassigura li kunsillu kunsill u l-Parlament Ewropew kunu informati sewwa dwar l-attivitajiet ta' dawn in-networks. kol, jina grata li permezz tal-emendi tal-Parlament eh, approċ favur dittijiet ta' bnita jiġi applikat meta naħna għamlu rapportar fuq is-sitwazzjoni fir rigward tal- eh, l eh, migrazzjoni legali mill-pajjiżi mażulat minn pajjiżi terzi. Irridu nużaw il-migrazzjoni irregolari bħala kelma naqbel. It-trattat f'artiklu 9 u jgħid illegali mhux irregolari ma jindejmux bitni l-kelma irregolari. Jiena naqbel miegħek għalhekk permezz tal-emendi li introduċejtu tal-affas regolatorju skont il-programm ta' Stokkolma il-networks um, tal-Asian Offices se jtejbu l-kontribut għal ftehim aħjar tal-rotot tal-immigrazzjoni biex bekk nkunu nistgħu nindirizzaw dawn il-fenomena kif suppost. Jiena nispera li l-vot tagħkom għadha eh, fl-emenda jiġu adottati mingħajr l-ebda dewmien u dan jippermettilna li nkunu nistgħu naħdmu aħjar din il-kooperazzjoni għall-immigrazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna. Issa wasalna għal kellima tal-gruppi is-sur Koelo għal Pepe għandu żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Komissarju, kollegi. irridu nagħtu rispons tajjeb għall immigrazzjoni illegali jew inkella immigrazzjoni klandestina. U skont dan is-sur jeżdemera ġara l-emendi li kellna pereżempju fl-2004 u li bihom minn bena dan in-netwerk. Huwa neċessarju u importanti uh, għal kooperazzjoni u il-Frontex kien ġi stabilit. Aħna nabżon ta' rappreżentazzjoni tajba mill-Istati membri minn madwar 35 eh, stat eh, membru u rridu naraw sistema tajba biex nġildu din il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u innaqsuha. Il-Frontex dejjem ħadmet barra mill-Unjoni Ewropea u importanti ħafna li jkollna kooperazzjoni tajba kif suppost. Aġenzija bbażata fuq informazzjoni Min-naħa ta' networking officers hija xi ħaġa li se tnaqqas ir-riskju tiegħek il-kooperazzjoni bejn l-uffiċjali u l-istati membri pajjiżi terzi informazzjoni li ehm, toħroġ minn dawn in-networks u mbagħad tista' tgħaddi permezz tal-konnessjonijiet tal-internet bejn dawk l-istati membri li huma responsabbli u l-awtoritajiet li huma responsabbli għalihom li ikunet jihdu sjeb l-influssi tal-immigrazzjoni u koll inkunu nista naraw l-immigrazzjoni kif din ser tiġi monitorjata fil-frontieri esterni. Xtenejt sur di de dan huwa xogħol eċċellenti mhux biex minħabba il-kwantità u l-kwalità minħabba l-impenn tiegħek ukoll. U importanti ħafna li aħna nilħu f'dejjem wara l-ewwel qari grazzi. Für die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten spricht nun Claude Moras für eine Minute. Petition. Thank you, Madam Chairman. In taking this opportunity to speak... Moraes, grazzi, Signor President, nitkellem fissem il-shadow tal-SND, Signor Grom, u nishtiq nirringrazzja li rapporter tal-konsulta tal shadow skolla u għafas biex ikun hemm iktar negozjati tajbin b'suċċess mal-Kunsill. Proposta tal-Kummissjoni tinkludi modifikazzjonijiet tekniċi u dan ir-rapport Eh, fl-opinjoni tiegħi jikkonsidra l-komplessità u l-iskop tal-dawn l-attivitajiet. Dawn huwa kwistjonijiet eh, partikolari ħafna U u importanti ħafna l daqsant li kunem ħafna iktar trasparenza u skambu ħer ta' informazzjoni mal-Parlament Ewropew minnaħa u l-organizzazzjonijiet pal per eżempju UNHCR u l-Asylum Support Office minnaħa l-oħra. U fundamentali li kunem Eh, promozzjoni ta' ħjar tal-drittijiet tal-bniedem kif għadha kemm qalet il-Kummissarju. U naħseb li importanti li fil-kontest ta' skambju ta' migrat ta' movimenti ta' immigrazzjoni mħaltin, aħna noqdu attenti għalihom minn lat bil-perspettiva ta' drittijiet tal-nidem u natu drittijiet tal-individwi, drittijiet li dawn n-nies għandhom u minn pajjiżhom u jisibu protezzjoni f'post ieħor. Fi rigward ta' terminologija aħna għanna fil-memorandum ta' spiegazzjoni kompromess sodisfaċenti għal dak li derwa dibattitu ma jispiċaqat. nirringrazzja l istur Diaz Damera, grupp tani appoġġa bisjed dan il rapport Herzlichen Dank. Für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten spricht Herr Ilchev für zwei Minuten. Bitte sehr. Grazie sur Ilchev għal żewġ minuti. Grazie, President nixtieq ninaqat ma dawk kollu li ħadmu fuq ix-xogħol tar rapporter u għarnexilu jilħaq il-klima tajba biex konna diskussjoni tajba kwistjonijiet kustjoniet komplessi ħafna. fir rigward tal-liberali demokratiċi, Nixtieq ngħid li dan ir-riżultat ħari qed eh, l kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem eh, fil-kwistjoni kollha tal-immigrazzjoni l-immigrazzjoni illegali għal daqstant aħna rridu nippruvaw niggarantixxu li jkun approċċ tajjeb umanitarju u ġust fir-rigward dawk l-uffiċjali li jaħdmu fl-immigrazzjoni u anka Frontex innifisa. Din ser jtep il-kooperazzjoni wkoll bejn l-liaison officers u kol l-impiegati tal-Aġenzija Ewropea u din ser tagħtihom għalfejn aħjar li ser ikun utli ħafna għal dawk kollha involuti fl maniġar tal-influssi eh, tal-migrazzjoni. Ridu nkunu effiċenti anka fil-maniġjar tagħna għal il-proċess kollu qed jiżdied u ser jibqa' jizdiet fil-futur. Zu früh unterbrochen Tut mir leid, wir hatten auch eine Übersetzungsschwierigkeit. Ich hoffe, Sie haben alles sagen können, was Sie sagen wollten, sonst hätten Sie noch einige. Nisfer, signor li jinti jirni xilek tejda kollu li xtaqtajt minn li kena xiftit ta' problema aktar qabel. Issa naddu għas signora Keller għal minuta fissam il-ħodur u lejli. Grazie ħafna nishtiq nir-ringrazzja li rapporter Sur Diana Remera. Eh, leasing officers mandom xie tisu pala facilitators pal dawn il-kwistjonijiet għandhom isegwu mill-qrib is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-host countries u mod partikolari situazzjoni ta' dawk li din fitxu lazi. Jena Jiena kontenta li rapporter tagħna nixxilu jinkludi ħafna aspetti ta' drittijiet tal-bniedem u nsemma affarijiet li kienu nieqsa totalment mill-proposta oriġinali. Jina grata li intom nixxilkom tatu ruola aħjar u iktar tajjeb lill parlament Ewropew. Għaliex dan huwa l-uniku eh, istituzzjoni eletta direttament għal daqstant jiena nixtieq nirringrazzjak u nifraħlek għal dan ix-xogħol eċċellenti u għada aħna naqblu miegħek fil-kompromess li nixxilek negozja Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Tavares. Grazzi ħafna l net nishtiq nirringrazzja l-kollega tagħna sur Diaz de Mera għax xogħol eċċellenti tiegħu ħafna nies qalu l-istess ħaġa kellna kooperazzjoni eċċellenti bejnietna waqt dan il-proċess kollu, mod partikolari il-kwistjoni diffiċli ta' referenzi li kellna f'dan it-test dwar eh, immigranti regolari jew inkella illegali. Ir-rapporter kien konstruttiv ħafna f'dan ir-rigward, kellu rwol dinamiku ħafna, trattat il-pożizzjoni tal-Kunsill, enuna ħafna, u għal daqstant aħna rridna definizzjoni iktar ċara. biex insegu nkopru l-kwistjonijiet ta' migrazzjoni legali. Hawnhekk aħna qegħdin nitrattaw bosta kwistjonijiet ta' migrazzjoni u fosta hemm il eh, fat li hemm isu respons repressiv fir rigward tal-immigrazzjoni. Istanna l-Frontex, istanna l-Schengen, u r-rol ta' dawn l-uffiċjali ta' u eh, ukoll li issa ser jiġi emendat. Dawn kollha eh, u ma tip ta' repressjoni kontrollata u jider li jissa l-parlament qed jinduna li politika tal-pressjoni mhijiex politika tajba. Inti trid tkopri kwistjonijiet legali u mod ħafna iktar kostruttiv. Naħseb ir-rapport ta' Sur Diaz de Mera u pass il qoddim U jiena favur tiegħu aħna nivvotaw kompromess mal-Kunsill fl-ewwel qarja hawnhekk kien diffiċli ħafna pero jien kuntent li nixtieq u hawnhekk. Il-kelim li missa minuta nafs, Signor President, eh, Istat sovran huwa wieħed eh, kontrollat eh, fil-pajjiż tiegħu sfortunatament ħafna gvernijiet fir-Renju Unit taw dan il-poter li l-burokratiċi ġo Brussel. U dan kien ta' dizastru kbir għanna situazzjoni issa fejn għanna eh, migrazzjoni mill-Unjoni Ewropea li miex kontrollata dan wassal għal ħafna pagi iktar baxxi u nies li eh, fil-Renju Unit li spiċaw tilfu xogħolhom dan il lazen officer mandu lebda poter li waqaf dan kollu li jiġri. Għanna u koll uh, eh, zewċ stadji ta' migrazzjoni, per eżempju, dawk ġejn mill-Australia, New Zealand. Imma mbagħad għandek eh, limitu minn tiegħek pereżempju mill-Latva mill-Polonja u minn xie pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea inti tista' taqbad u tiġi kif trid u kif jogħġbok. Tim hija xi ħaġa tajba. Dan il-network għandu jgħin u kontrolla l-immigrazzjoni illegali. Imma xieġri jekk pajis par Rumanija jgħati ċittadinanza lil ħafna persuni immigranti illegali. Allura din hija eh, xi ħaġa mhix serja, din is-sistema mhix serja ta' xejn għal daqsant jiena ma nistax nappoġġa dawn il-burokratiċi li mhumiex responsabbli U jiena naħseb li dan kollu m'għandux għal xiex ikun meħtieġ dan kollu li qed nagħmlu kieku kull stat membru ikun jista' jikkontrolla min jidħol u min ma jidħolx ġewwa pajjiżu ġewwa l-art tiegħu. Daqstant jiena nħeġġitkom biex ma taċċettawx dan ir-rapport. Grazzi. Eine Frage von Frau Morvay. Um, ähm, another... Grazzi, Sinjura Morvay għandha domanda. Għalik, jekk joħġbok?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 rridu jmorru ġewwa ir-Renju Unit għaliex huma qed joffrulhom eh, ħaddiema bħal pereżempju infermiera jew inkella tobba ġifieri nies kwalifikati. Huma ma jistgħu jaqalaw xejn jekk joqogħdu ġewwa l-Ungerija ma studjaw fl-Ungerija għandhom kwalifiċi tajbin ħafna u mbagħad imorru ir-Renju Unit u intom għandkom bżonnhom. Ir-risposta jekk jogħġbok. Jekk tobba jew dentisti u nies ta' dan it-tip jixtiequ jiġu fir firen Unit u aħna nabżodnom, ovvjament, ejjew, imma dak li għanna bħalissa hija sitwazzjoni fejn is-suq tagħna huwa mifquh. Ma nistgħux nikkontrollaw min ġej mill-Unjoni Ewropea u min le, u din hija xi ħaġa ħażina. Din hija idea ħażina ħafna għaliex ħafna nispiċċaw bla xogħol. It-tassista li wassalni hawnhekk dalodu kellu xogħol u tilef xogħlu minħabba ħafna nies Pollakki li ġewna hekk. Issa spiċċa isu uh, taxi. U di mhijiex ħaġa tajba. Ritna lista. Grazzi ħafna, issa ser ngħaddu għal kelim li jmiss fuq il-lista. Għanna s sur klejs għal minuta minuta nofs fissa minna minnon it-teġt. Grazzi. Ovvjament aħna irridu niġġieldu l-immigrazzjoni illegali, jiena dejjem favur ta' dan dawn il-networks tal-Lazing Officers jekk dan il-network ser jagħmel ix-xogħol tal-Frontex ħafna iktar effiċjenti għal dan dan din hija xi pożittiva. Jien nixtieq ngħidilkom li għandna bżonn inżommu f'moħħna proċessi burokratiċi. M'għandniex ninsew l-istampa sħiħa, l-sitwazzjoni kollha kemm hi din il-kwistjoni tal-migrazzjoni illegali hija problema politika u għandha bżonn rida politika biex insolvuha. Illum nistgħu naraw li għad hemm stati membri bħal pereżempju l-Belġju li jagħtu inċentivi għall-immigrazzjoni illegali billi jagħmlu regolamentazzjonijiet għal xi migranti illegali għaliex dan ikun aħjar eh, huwa ta' benefiċċju għalihom. Għal daqstant aħna iva rridu nżommu il-Frontex eh, u nejnuha, iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll kwistjonijiet oħrajn li għandhom x'jaqsmu l-immigrazzjoni illegali. Il-kwistjoni mhijiex li nittrattaw dwar immigrazzjoni illegali, iżda dwar immigrazzjoni irregolari qed tgħidu qed ħaġuna biex nużaw din il-kelma din dan it-terminoloġija mhux se nsolvu l-problema jekk sempliċement nagħtuha isem ieħor u noqogħdu nimmaġinaw li l-problema ma tiżistix. Ejjew eh, naraw l-affarijiet kif huma u nitkellmu ċar dwar kif huma l-affarijiet. Grazzi ħafna. Naddu għal kellim li jmiss is-Sur Papa Nikolaw. Grazzi. U li Kważi kulħadd feraħ li rapporter illum. Kulħadd ħadem bħala xadow rapporter hawnhekk. U kulħadd fem kemm kien diffiċli u x-riżultat eċċellenti għandna la sant jien nixtieq nifraħ lil kulħadd. Kollegi, din id-diskussjoni ferm importanti llum għaliex turina li fuq livell Ewropew b'sforzi tagħna qed nagħmlu sforzi biex intejbu l-influssi tal-immigrazzjoni dik illegali u anke regolari. Dawn huma sforzi biex nippruvaw nsibu solidarjetà bejn l-istati membri. Aħna qed nippruvaw nużaw l-istrumenti kollha li għandna disponibbli għalina. Għandna din l-idea ta' liaison officers, tal network, tal liaison officers, hemm iktar minn 30 pajjiż involut f'din in-network għal santa għandna informazzjoni tajba. Aħna ħloqna wkoll il-Frontex. Aħna riċentament bnejna l-Aġenzija tal-Ażil nitkellmu dwar eh, ftejim ta' jammissjoni u kull darba nippruvaw intejbu l-affarijiet. Għaldaqstant, issa wasalna stadju fejn aħna nistaw nippruvaw nilħu u naqdu daw l-instrumenti kollha flimkien u daraw kif nistaw ehm, Frontex kun tista dem id fit ma' aġenziji oħrajn u nużaw il-ħodda kollha disponibbli għalina u kol permezz ta' koordinazzjoni aħjar. Il-fatt li aħna rnexxinna niksbu dan kollu naħseb li nistgħu naħdmu b'mod ħafna iktar effettiv allura. M'in qed ngħid li ħaqna livell sodisfaċenti għaliex ktara il-Greċja għandna design fil-mija ta' tħul illegali fl-Unjoni Ewropea ġifiri għadna ħafna xogħol xisir hawnhekk. Iżda l-possibilitajiet ma jispiċċaqat u għal daqstan dan juri li nistgħu nieħdu passi l qoddim Passi tajbin u nistgħu nkunu ottimistiċi, ottimisti. Għaliex għandna l-mezzi u permezz ta' kooperazzjoni aħjar u solidarjetà nkunu nistgħu ntejbu r-riżultati tagħna. Kummissarju, m'għandux ikollok dubju li aħna ser nappoġġaw kull sforza l kummissjoni aħna kull eh, inizjattiva li se tieħdu ser Grazzi. Grazzi su Malzer minuta. Nirsen ringrazzja għal-President tal-xogħol eh, importanti li għamet nixraħ il-rapporter ta' dan ix xol li sar u nixtieq naħseb illi jridu nifukaw fuq dan li għalli meta nġildu dwar l-immigrazzjoni regolari f'pajjiżi transiti. Aħna rridu jkollna kooperazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi kollha sabiex nwaqfu li jkun hemm din l-influss tal-immigranti b'massa illi ovvjament hija ta' ħsara għall popolazzjoni Ewropea in ġenerali. Il uffiċjali ta' kollegament il-liaison officers irridu jkunu jistgħu jirreġixxu malajr u l-informazzjoni tkun disponibbli malajr. Aħna jridu jkollna l-kooperazzjoni eh, ħafna iktar għawija u mill qrib mal-protagonisti kollha Frontex irid ikun allinjat mal-istati membri u rridu nsaħħu sabiex inkunu nistgħu jkollna ħarsien effettiv tal fruntieri tagħna. Grazzi sena d għal kartijaj, issul bożotil. Grazie, Signora Presidente. Eh, pala rapporter eh, għal regolament dwar Frontex nixtieq eh, nilqa' sodisfazzjon dan l-iżvilupp ta' din il-liġi li għandna llum dimna għaliex hija liġi li sertejna fil-proċess tagħna illi nsaħħu propju l-Aġenzija Frontex. Il-rapport tiegħi dwar l-Aġenzija Frontex u t-tibdil li għandu jsir fil-mandat tagħha fil-fatt preżentajtu x-xahar li għaddiet u din il-ġimgħa stess ser tiskadi d deadline għall-emendi għalih. Jiġifieri jiena eh, nistma' illi fix-xahar illi ġej jannar u frar il-Kumitat Libe jkun jgħat jaddotta l-emendi eh, għal rapport Frontex u nkunu nistgħu nikkonkluduh min-naħa tal-Kumitat. Jiena nittama li mbagħad inkunu nistgħu nibdew il-proċess sabiex nagħlqu dan id-dossier kemm jista' jkun malajr. Però żgur illi l-fatt illi ser ikollok dawn l-uffiċjali liaison officers ta' l-immigrazzjoni illi ser jgħinu jgħaddu informazzjoni l Frontex hija xi ħaġa pożittiva ferm. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Herr Rossi. Grazzi, Issur Rossi. Grazie President, dan il-rapport eh, seta nisajna rċevuħ mod favorevoli, imma sfortunatament kena dawn l-emendi li kellhom isiru u li għalina kienu nutli. U dawn sostituxxew il klim il legali u klandestin mill-kelma irregolari għaliex jibżajjed l-affarijiet kif huma. L-lat pozittiv huwa l-fatt illi għanna dan il-network li ħajnħala għal lejn din l-kustjoni tal-migrazzjoni illi permezz taħħa l-organizzazzjonijiet internazzjonali tkun tistaten biex nwaqfu din il-fluss ta' migrazzjoni u illi nistaw nerġgħu ura lura lil dawn il persuli l-pajjiżi ta' oriġini tagħhom. Il-fatt ukoll nistgħu nwaqfu dawn l-influssi mod dirett bejn l-istati membri, l-ambasċati u l-organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu jajnuna biex nkun son kontra dawn il-networks kriminali, jem wis ħajiet tal nadmin illi nqerdu. U għarridu nevitaw illi dan isejr waħdu mill-sfidi li aħna ma nistax nitilfu. Herzlichen Dank. Und nun spricht Herr Obermeier. Bitte schön. Sir Obermeier fidek. Grazie l-istati membri baddawn l-uffiċjali ta' kollegament biex iġidu kontra l-immigrazzjoni illegali sa' kooperazzjoni bejn Frontex u dawn il- l-uffiċjali hija urġenti. Aħna rridu iktar informazzjoni fuq l-aħjar prassi biex naraw li memx applikazzjoni ta' xogħol, aħna rridu iktar kontroll tal-frontieri effiċenti għaliex Frontex mandux uffiċjali minn pajjiżi terzi. Għalhekk aħna rridu Inkunu konsistenti fin negozjati tagħna fil-ammissjoni fil-ftemi ta' ammissjoni mill-ġdid. Kemm qed nitkellmu dwar l vant tal-Ewropa jew nkella lejn il-pajjiżi tal-Afrika. Għaliex meta din di kwistjoni ta' li tibat lura il-persuna li pajjiżu stess hija eh, xi ħaġa li hija marqa fil-kaos u fl-anarkija. U aħna għalek illa stati membri iridu ikunu responsabli għal x'qed isir u kif qed isiru dol affarijiet. Thank you, Madam President. Grazzi, kollegi. Waċċar uh, illi din hija xi ħaġa illi ma tistax taggrava s-sitwazzjoni il-kustjoni tal-network, tal-uffiċjali, tal-kollegament. Ija waħda importanti nittama illi dil-kustjoni ta' li nqogħdu nbidlu bil-legal bil-regular ma nkomplux qegħdin naħqu fuqha għaliex qed għalija tfisser li hija xi ħaġa qed nillegittimizzaw. Imma ma nistgħux nillegittimizzaw xi ħaġa bħal din, ix-ċittadini issa xebgħu jisimgħu daw l-affarijiet, sebaw xebaw ħabtu wiċċhom ma' dawn il-problemi ta' migrazzjoni u aħna rridu ma' xi ħaġa għaliex qegħdin waqgħu waċċajt il-Parlament innifsu. Grazzi is-Sur Bronze. Grazzi l-emenda regolament jifaċilita iskambju ta' informazzjoni biex nġestu l-immigrazzjoni legali u legali. Jien ma rridx inġesti, jien rrid inwaqafha. Immigrazzjoni hija msejsa fuq l-suppożizzjoni li aħna prodotti tal-kultura tagħna u li aħna nkxfu il-kultura tagħna ta' ħaddieħor din tista' mbagħad wassal għal ġenerazzjonijiet differenti li jitħarsu ma il-kulturi differenti u distinti huma prodotti ta' ġnus differenti. Jekk aħna ndaħlu popolazzjonijiet ta' pajjiżi terzi fl-Ewropa inti tkun qed tiddaħħal il-pajjiż terz il-pajjiżi it-tlet dinja fl-Ewropa. U d-dinja xi ħaġa minnu nagħmluha għal daħar 60 sena. Grazzi. Grazzi Sinjura Morvine. Grazzi naħseb illi issa rridu nsimdaw nsibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi kollu li għandajna nipproponi li jridu nagħmlu tali illi kulħadd għandu dritt f'pajjiżu stess illi insibu xogħol, isibu xogħol, eh, kondizzjonijiet ekonomiċi tajbin ħafna drabi dawn il-pajizi, dawn il-persuni edin jitqisu bħala eh, ċittadini sekondarji. Imma pereżempju fl-Ungerija l-kwestjoni tal-sanitarja tal-biża hemm ħafna hemm differenza pereżempju bejn minnu minn għandu l-istess kwalifiki anki fil-qasam ta' tobba pereżempju. Għalhekk sewwa żmien li aħna nanalizzaw din is-sitwazzjoni u aħna rridu naraw kif niġġilduha u naraw kif il-kondizjonijiet, il-pajizi jifissaw kondizjonijiet għal ċittadini kolla. Grazzi, Sra Malstrom. Aħna naħbu, nexin xinajt li kien li dibattitu mawriex, inti nisan indika li aħna kienem appoċ wiesa għal proposta tijak għax naħseb, u tajab għax naħseb illi eh, għam il xol tajab ħafna. U inti minn dawn inti ħadd ukoll in konsiderazzjoni l-aspetti kollam. aħna d-drittijiet tal-bnedmin dejjem nħarsu għom meta nħarsu lejn pajjiżi u reġjun u daħandu nżommu għom u demajnejna meta nkun għamlu rapport lejn immigrazzjoni irregolari f'dan ir-reġjuni għaliex nafu li hemm korrelazzjoni mill-qrib minn sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bnedmin kif ukoll dik tal-ammonti tal-migranti jew l-applikanti għall-azil. U Din xogħol illi l-affiċċju tal-appoġġ ser jagħmel ħajjiġbu informazzjoni fuq il-pajjiżi tal-oriġini u it-transitu ta' min qed ifittex l azil U l-yellows xogħolhom huwa illi jżommu kontatt ma' d-awtoritajiet tal- min qed jospita sabiex ikun hemm dan il-kuntatt Iżda ovvjament l-kon valwazzjoni sħiħa fil-pajjiż li qed jospita miex ħaġa li dom iridu jagħmlu għax miex ħagġa ħaġa kompetenza tagħhom. Iżda hija priorita fuq l agenda u naħseb il-perpensa ta' proposta tiegħek aħna nkunu nistgħu ntejbu il tekst u jina qed nistenna bil-ħerqa għal votazzjoni ta' komada u nista' ingrazzja rapporters għal għad għal xejsir għada. Grazzi. Nun kommen wir zurück zum Berichterstatter. Herr Diaz de Mera, bitte schön. Sie haben noch einmal für zwei Minuten. Es soll Diaz de Mera żewġ minuti. Grazzi tassew. Grazzi komissarju ta' dan il-klim sabieħ tijek u tal-impen tijek. Dan il-kwestjoni nishtiq u kol nerġa nisaq fuq l-ammirazzjoni tijaj għal-mod kif inti dejt dan il-wall li inata lilek. Kienem 18 arrija, il-bicċa kbira, il grupp il gbar anzi, dawn taw l-appoċ taħħom għal dan ir-rapport. U jiena nixtieq ningresa minn qalbi lil kulħadd. Għaliex kulħadd kien attiv, kien hemm kien ħafna li kienu qegħdin jikkontribwixxi u dan kollu serva biex isaħħaħ il-rapport. U nixtieq inħares l-iktar lejn il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bnedmin u l-affiċċju ta' appoġġ uh, u l-Kummissarju għal rifugġati Naħseb li dawn il- dawn l-aspetti huma kollha importanti. Dan il-firxa kbira wiesa ta' persuni <laughs> ta' din is-sala mhux ovvjam li mhux ukoll ser naqblu, iżda aħna minna ħafna xogħol biex naslu għal-konsens tal-maġġoranza. Maġġoranza mdaqsa mhux ħażin. Għalhekk nixtieq ringrazzja l-kollegi, speċjalment dawk tal-Lemi, ta' ċentru Lemi propjament, għaliex u għatnejda bħala demokristjana unek illi jiena nippreferi ngħid il-kelma irregular, irregolari. Il-kol naħseb illi naqblu ma' għanna naqblu ma' ħadi għaliex meta nitkellmu dwar espressjonijiet semantiċi aħjar u anke meta nitkellmu fuq livell etniku u aħjar minn qed nitkellmu fuq il-kelma illegali għalhekk ningrazzja wkoll il-min appoġġani fuq dan ir-rigand. U nixtieq ingrazzja il kulħadd illi intervjena anke dawk li ma qablux miegħi, grazzi tassew. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit geschlossen und die Abstimmung. Grazie tassew nal u battitu mella il-vot isir għada. Grazie, issa għanna